tlita sal-erba. Il-kellim qed jisaqsijek jekk dan il-ħin fil-fatt. Fuq l-aġenda qed naraw eh, li il kellim qed jikkoreġi jgħid li il-seduta għadha tibda fid-disa. L-aġenda nsibuha fuq l-internet. Nixtieq nirringrazzja l-kulħadd, Sinjura Kommissarju u Onorevoli